u aħna se nżommu dan f'moħħna meta nikkonsidraw din il-kwistjoni fil-Kummissjoni. Grazzi. Ċenar, grazzi ħafna Kummissarju. Mela, eżis kollegi dan jara id-dibattitu e, eh, sar ġvejna mozzjoni għal riżoluzzjoni fil-vot u l-vot ser issir għada fil-11 u nofs ta' fil-ħodu. Inkomplu issa għal punt li jmiss. Ser nitkellmu issa dwar mistoqsija orali għal kummissjoni dwar il-proċeduri doganali diskriminatorji kontra trakkijiet Litwani fil-frontiera Russa. Mela l-ewwel net nixtieq ngħaddi il-mikrofonu lill-awtur tal mistoqsi orali. Jew l-awtriċi, is-Sinjura Gezin Meissner, għal żewġ minuti. Iva, grazzi ħafna. Sir Signora President, xed jiġri hawnhekk fil-frontieri bejn Litwanja u Russja din mhix ħaġa li nistgħu nittolleraw mingħajr ebda dubju. Il-Litwanja għandha madwar 650 kumpaniji u ammonti kbar ta' trakkijiet li qegħdin iġorru merkanzija lejn ir-Russja dan l-aħħar ir-Russja qed timponi kontrolli aktar kontrolli għat trakkijiet Litwani bażikament dan din hija diskriminazzjoni kontra il-Litwani u il-fat li dawn il-kontrolli kienu qed isiru fuq il karozzi u kol kienet binar ebda ġustifikazzjoni dan kien dan huwa abbuż fuq it-trakkiet Litwani li anke qed jitolbu eh, skorta obbligatorja fil-Russja u din hija xi ħaġa ma tawx nittolleraw Litwanja hija membru tal-Unjoni Ewropea u din eh, għanda x'taqsam ma' trasport kollu fl-Unjoni Ewropea lejn pajjiżi ġirien. Irridu naħsbu fid sa mill-2012 ir-Russja kienet membru ta' WTO u għalhekk iffirmat għal ċertu eh, ftejim u ċertu kundizzjonijiet u dan mhuwiex qed isegwi dan eh, mhux konformità ma' dan il-ftehim il-kumpaniji li twani qegħdin issofru ħsara ta' żewġ miljuni kuljum din hija l-istima tal-ħsara li qed isofru dan il-kumpaniji u lek din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Ovvjament ir-Russja qed tipprova wkoll li tipprova iddaħħal ex stati sovran, ex stati sovjetiċi u u tan għedna li jħuġru wkoll fi stati membri oħra li jixtiequ jsiru parti mill-Unjoni Ewropea bħal Ġorġa l-Ukrajna l-Moldova. L-istaq affarijiet simili kienu jiġru hemmhekk u nixtieq naqra dak li qal is-sur Jifel Hofstadt dwana tal-Russja qed tagħmel diskriminazzjoni mal-Unjoni u nixtiequ li l-Unjoni tieħu immedjata biex tibdel is-sitwazzjoni. U din hija l-istqarrija tiegħi, din hija talba tiegħi li l-Kummissjoni tagħmel xi ħaġa, għamil xi ħaġa, ħażamlu xi ħaġa biex jisbabu s-sitwazzjoni. Grazzi, kollega Meissner, għandek blue card mill-kollega imbrasas, jekk joġbok. Grazzi ħafna tal l-ideja tal-intiqsam tmana fl-opinjoni tal-grupp parlamentari EFD l-istituzzjonijiet Ewropej għandhom jadottaw pożizzjoni serja minħabba din is-sitwazzjoni peress li l-esportaturi tal-prodotti tal-ħalib u tal-laħam mill-Litwanja qed ikoll qed isofru telf li huwa telf tal-produtturi kollha tal-Unjoni inti taqbel li l-istituzzjonijiet kollha għandhom jitkellmu b'but waħda biex jipproteġu lil Litwanja f'din Ma kienx mistoqsija ma ma jimportax, is-Sinjura Meissner, sanatik poġiba fil-qosor. Ovvjament li naqbel imma din irridu niġġilduha fuq il-livelli kollha. Issa fisem il-Kommissjoni il-Kommissarju de Gucht. Grazzi, Signora President, Onorevoli Membri. Il-Kommissjoni ġiet informata mill-awtoritajiet Litwani li l-istazzjonijiet ta' dwana mir-Russja fuq il-merkanzija Litwana eh, kien hemm kontrolli fuqhom sa mit-12 ta' Settembru ta' din is-sena dan dawn il-kontrolli waslu għal xkil. Apparti ċertu riski dawn huma mhumiex ma jagħmlux sens huma diskriminatorji. Fit-18 ta' settembru flimkien mal-kollega tiegħi għal-Geda Semeta jiena battitra lil ministru tal-Izvilupp Ekonomiku Russu Aleksej Ulukajev u il-mexxej tal servizzi tal-servizzi doganali Albert Benjov. Il-miżuri li kienu fis-seħ sa' 28 ta' Settembru huma unikwota ta' tħassib ta' tħassib kbir mill-lat ekonomiku U għallek aħna tlabna spiegazzjoni għal dawn għal dawn il-miżuri u tlabna wkoll li dawn ir-restrizzjonijiet jitneħew. Sissa l autoritajt Russi għadhom ma tawniex kjarifika fuq ir-raġunijiet għal dawn il-kontrolli ta' dwana. Qed inħarsu koll isen il kompatibilta ta' dawn il-miżuri mal-regoli tal-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ, mod partikolari artiklu 11 tal- tal-fejm dwar il-kummerċ tal-gazz dan u kol għalek irrit jiġi provdut mill-autoritajiet Litwani u importanti u kol niksbu kwalunkwe informazzjoni disponibli mill-autoritajiet Litwani u li tintalab ġustifikazzjoni għal din il-miżuri. Safettant, din dan il-punt ser jitpoġġa fl-agenda tal-Konsil WTO li jmiss għal prodotti kummerċali li se jsir f'Ġeniva bħala eh, bħala nuqqas ta' konformità ma' regol ta' WTO li se jiġi diskuss anke mal-Kummissjoni u l-kontrapartijiet Russi. Nistgħu nindirizzaw wkoll billi nħarsu lejn l-aspetti politiċi u nirraġixxu kif suppost. Issa fuq restrizzjonijiet dwar il-prodotti tal-ħalib il-Kommissjoni ma ġietx informata minn dak li għaru il-Russi fuq il-prodotti li ġu mill-Litwanja. Il-Kommissjoni tafda fis sigurtà tal-prodotti tal-ħalit mill-Litwanja, il-sistema tal-sukrezza flika l-Unjoni tiżgura ċertu livell ta' protezzjoni. Dan ma jinkludix biss verifiku kontrolli me servizzi ta' spezzjonijiet, imma anke sistema ta' allert rapidu Eh, issir jekk jinsabu xi prodotti li ma jkunux siguri. Kien hemm ukoll kontrolli ma' standards sanitarji. F'ċertu każijiet l-Unjoni tħoss li dawn l-standards huma stretti fejn mhux suppost jmorru lil lin minn dak li huwa xjentifikament aċċettabbli biex jiġu tesseti dawn il-prodotti. Għalhekk din it-talba għal azzjoni kif suppost għal jekk ikun hemm eh, xi devjazzjoni minn norma U fuq il-mistoqsija dal-impenji WTO, kwalunkwe ġustifikazzjoni bazata fuq il-saħħa, dan irridu neħduħ skont it-tip ta' riski li ġu identifikati. Il-riski sanitarju fita sanitarji kibru għal aktar jilom jikbru għal aktar minn sena issa. Il-Kummissjoni se tkompli tiddefendi l-esporti tazzjoni Ewropea u l-Litwanja timxi wkoll mal-impenji li ħadet ma' WTO. Għabbażi ta' aktar informazzjoni u żviluppi jiena mhux ser noqgħod lura milli nirrakkomanda azzjoni neċessarja għabbażi tal-bil ta' WTO fuq it-tariffi u l-kummerċ. Issa, il-kallima fisem il-gruppi politiċi. L-ewwel nadu il-mikrofonu l-istur Kasperi fisem il-PPE. Grazzi, Signor President, Kommissarju, grazzi ħafna tal-kommenti tijak. Nasab inti qed tissimplifika xi ħaġa li hija pjuttost teknika. Rajna b'mod ċar li r-Russja qed tipprova tattakka l-politika tal-ġirien tagħna. Dan huwa eżempju biss li qed niddiskutu llum għandna ukoll trasportaturi mill-Litwanja li qegħdin jgħaddu minn dawn il-kontrolli għandna l-kwistjoni tal-prodotti tal-ħalib li qed jitwaqfu ukoll. Naħseb li din importanti li titqajjem ma' WTO immissa wasal iż-żmien li l-Kummissjoni taħseb ukoll fuq li tiddiskutiha mal-ambaxxatur Russu għall-Unjoni Ewropea l-servizzi esterni tagħna, rappreżentantana f'Moska wkoll għandhom jispjegaw lir russi li relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni u r-Russja qegħdin friskju hawnhekk u din hija taħsara kbira mill-lat politiku. Nittama li ser nibatu messaġġ ċar mill-Parlament li dan mhuwiex attakk fuq il-Litwanja imma attak fuq l-Europa kollha. Rridu li kunem aktar solidarita Ewropea ma nistawx li permettu li wieħed mill-iżgħar stati membri tal-Unjoni li letteralment isofru għaliex minħabba li hemm summit li sar dan huma s-sinjali li qed jibatu huma dan ma jistax ikun illi wieħed mill-istati membri jispiċċa ostaċ minħabba r-Russja, nitlob għalek eh, kjarifika mill-Kummissjoni nappella l kulħadd biex ninaqdu flimkien u namlu ċara li aħna irridu li kon relazzjoni tajbin mar Russja, kulħadd jixtieq dan, però fl-istess ħin aħna inħossu li jekk inti tattakka pajjiż wieħed mela inti qed tattakka l-Unjoni Ewropea kollha. Għandek blue cards mill-kollega Meissner. Taċċetta? Iva, sanżon fil-qosor. Inti semmejti prodotti tal-ħalib. Sewa. Ah, Russja ma tantx importa, xorta jistgħu jġibu l-ħalib tagħhom minn x'imkien ieħor, imma sa fejna fien. Ħafna mill-esportazzjonijiet tal-Litwanja tal-prodotti tal-ħalib imorru lejn ir-Russja. Ma taħsibx li dan huwa ta' dannu wkoll għall istati membri? Iva, ekku, dinja xaġa xokkanti, mux biss settur ta' trasport fil-Litwanja li qed isofri, imma mill-li qed nifhem design fil-mija trasportazzjoni tal-prodotti ta' ħalib mill-Litwanja qed imorru fir-Russja. Jiġifieri huma qegħdin jattakkaw dan is-settur ma nafx pajjiż ieħor Ewropew li irrapporta l dawn il-prodotti Litwani Għalhekk għanna namlu ċara li Russja li dinija danija imġiba inaċċettabbli. Grazzi, is-Sinjura Blinkeviċuta mill-Grupp ta' Soċjalisti. Grazzi, Sinjura President. Sur Kommissarju. Jiena ninsab grata għal pożizzjoni tal-Kommissjoni fuq dawn il-miżuri diskriminatorji lejn il-Litwanja. Dan issa ilu japplika għal ċertu żmien Nappellalek biex tieħu l-azzjoni neċessarja mar kemm jista' jkun, għaliex sissa dak li għamiltu ma kienx biżejjed, it-trasportaturi Litwani qegħdin issofru ħafna telf minħabba dawn il-kontrolli fil-frontieri, il-proibizzjoni fuq l-importazzjoni ta' prodotti mill-ħalib se iwasal ħafna ħsara għal eluf ta' produtturi u anke se jinfluenza l-produzzjoni tal-ħalib fil-Litwanja li ser jagħmel ħsara fuq l-Ewropa kollha kemm Dan kollu qed isir matul il-Presidenti tal-Litwanja fil-Kunsill meta is-summit mal-Vilnius eh, tal- Tasħobja tal-Ilvant ser sir dal-wat għalhekk iridu ninaqdu flimkien u nieħdu azzjoni flimkien fuq dan il-miżuri li titieħdu mir-Russja fuq il-Litwanja. Nixtieq nħeġġek ukoll kummissarju u l-Kummissjoni biex twaqfu dawn il-politiki eh, diskriminatorji darba dejjem. Dan m'għandux ikun preċedent għal miżuri simili għal li applika l-pajjiżi oħra fil-futur. Senjor President, issa nixtieq nappella lilek ukoll il-Viċi Ministru tal-Litwanja, Istur Lexkalukus, qed parteċipa fil-laqa tagħna. Naħseb li tajjeb li nisimgħu x'inhi l-opinjoni tiegħu wkoll, forsi nistgħu indaħlu minuta fil-diskussjoni tagħna biex ikun jista' jitkellem. Jekk il-Viċi President jixtieq jitkellem, iva, jista' jitkellem. Tixtieq tikkommenta il-mistoqsija indirizzata l-Viċi Ministru Litwan il-Viċi Ministru jaċċetta. Signora President, Sur Kommissarju, din xaħġa differenti mis-soltu, qed nitkellem rappresentant rappreżentant tal-Litwanja u mhux fisem il-Kunsill, fisem pajjiżi. Grazzi ta' din l-opportunità. Grazzi, Kommissarju, grazzi Parlament Ewropew. Grazzi ta' din id-diskussjoni u nittama li ser tiħtu azzjonijiet speċifika u aħna nisabu grati ta' dan. Nixtieq insemmi xi aspetti li iħasbuna mhux biss li Litwanja imma anke l-Unjoni Ewropea kollha għaliex din il-problema tapplika għall-Unjoni kollha kemm hi. din hija sfida għalina l-koll. Din hija sfida għal sistema internazzjonali tal-kummerċ kif ukoll għar-regoli kollha għar-regoli tal-WTO. Palma taf il-Federazzjoni Russa minajr ebda twissija palma soltu jisir minar ebda spiegazzjoni edin japplikaw dawn il-kontrolli u issa ilhom mhux ħażin restrizzjonijiet fuq it-trasportaturi Litwani u mhux biss trasportaturi Litwani imma anke fuq il-merkanzija u l-prodotti Litwani li jkunu trasportati lejn ir-Russja u li ma jkunux Eh, ġew prodotti fil-Litwanja imma jkunu tabbew fil-Litwanja. Ma mx raġuni għalfejn. Aħna ma nafux għalfejn, ma nafux x'inhi raġuni. Din mx ħaġa normali, din dan imur kontra kull regola, dan imur kontra kull prinċipju ta' koesistenza. Ir-Russja ma limitax ruħa għal dan biss, imbagħad bdew jintroduċu projbizzjonijiet, bdew kampanja pubblika kontra il-Litwanja il-kontra il-prodotti tal-ħalib mill-Litwanja u ħadd ma jafx miss, ħadd ma jafx se jiġri, ma nafux se jiġri jekk aħna ma noħdux azzjoni. Sitwazzjoni bħal din hija inaċċettabbli ma nistgħux nittollerawha. Din hija sfida mhux biss għall-Litwanja imma għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Għalhekk aħna napprezzaw l-isforzi u reazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej. Palissa is solidarjetà mal-Litwanja hija l-inqas ħaġa li tista' tagħmel l-Unjoni u l-Ewropa għandha tagħmel dan grazzi ta' reazzjoni tagħkom grazzi ta' solidarjetà. Grazzi ħafna, Sur Leskevicius, deputat Ministru għall affarijiet Ewropej fissem il-Presidenza Litwana. Issa ser naddi il-mikrofonu li kollega Ziller fisem li icr peress li s-sinjura Anders Dotter mixeda fis-sala. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sur Komissarju, fit tmim id-detajnijiet jiena kont Ministru. U l-esportazzjonijiet mill-Latvja Russja twaqfu u nafu li l-Estonja soffriet minħabba dan. Issa Russija membru ta' WTO, però xorta waħda għada qed tagħmel qed iġibruha b'mod diskriminatorju. Dak kandu x'aqsam ma' trasport u naħseb li hawnhekk kulħadd jaf għalfejn ir-Russja qed iġibruha b'dan il-mod mal-Litwanja għaliex ir-Russja il meta kienet parti mill-Unjoni Sovjetika, kienet ħares lejn il-Litwanja bħala parti mill-territorju tagħha. U kellha politika ta' divide and rule, jiġifieri li inti tifret u taħkem. Pajjiż bħal Litwanja li għandu il-presidenza tal-Unjoni ser taħseb il-bija tad-dinja jekk l-Unjoni ma tipproteġix il-pajjiż li għandu il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni. Għandek blue card. Taċċetta? Sur Lightfrid. Grazzi, Sinjura President, Sur Zile, għandem mistoqsija x'namillek, il-grupp politiku tiegħek normalment jikkritika fuq laqda fl-Unjoni u intom tikkritikaw ukoll l-Unjoni kollha kemm hi. Din din hija opportunità fejn nistgħu nuru li aħna ma' u din bħala Unjoni u forsi il-membri tal-grupp politiku tagħkom forsi timxu aktar lejn din id-direzzjoni. Is-Sur Il-grupp tal-ICR ikolli ngħid huwa favur is-suq waħdini fl-Unjoni u nafu li nistgħu niżviluppaw dan is-suq wahdini Imma din hija kwistjoni li qed tagħmel diskriminazzjoni kontra s-suq wahdini u minix nara kontradizzjoni mal-pożizzjoni tagħna din il-pożizzjoni li aħna dejjem kellna. u ma ma l-ħsibijiet tagħna fuq l-iżvilupp tal-Unjoni. Issa, għal minuti, is-Sinjura Andrikin. Grazzi, Komissarju, kollegi. Aħna qegħdin niddiskutu violazzjonijiet kbar li qed tagħmel ir-Russja u dawn ma jistgħux jiġu ġustifikati għaliex huma diretti kontra l-Litwanja, membru integrali tas uniku. Ir-Russja saret membru ta' WTO is-sena l-oħra iżda għadha mhux qed tirrispetta l-impenji tagħha. Mill-11 ta' Settembru l-awtoritajiet ta' dwana tar-Russja qegħdin jihdu azzjonijiet diskriminatorji kontra il-Litwanja. Iżda, inkjesti uffiċjali minna tal-gvern tal-Litwanja għadhom marċevewx tweġibiet. Minn flok qegħdin naraw kummenti ta' uffiċjali russi fil-mezzi ta' xandir pubbliċi qed jgħidu illi l-Litwanja għandha tieqaf tagħmel dan għaliex inkella għandha ġejjin xejn sabiħ ser jiġu applikati aktar verifiki fuq il-laħam u prodotti oħra. Kummissjoni nirringrazzjak għal starrija tiegħek li inti għamil fl-aħħar ta' Settembru dana kollu l-pressjoni tar-Russja qed tiżdied mhux qed tonqos u bekk ir-rispons tagħna għandu jkun xieraq u e, disciplinat bl-istess mod. L-ambasċatur tar-Russja għandi u jagħti li l-uffiċjali tal-Unjoni Ewropea dan huwa każ bla preċedent. Il-Kummissjoni Ewropea għanda tindirizza WTO sabiex din l-organizzazzjoni tgħid lir russja biex iżomm ma' regoli ta' WTO, kollegi. Aħna rridu niddiskutu miżuri pal dawn, pal dak ta' Magnitski per eżempju, illum hija Letwanja, imma għada jista' jkun illi dan jiġri l-istat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea u dan ma nistgħux nittolleraw. Grazzi sur Ruxek. Grazzi, komissarju kollegi. mistaċilu aħna diskutajna unek il-mizuri diskriminatorji tar-Russja vizavi il-ġirin tal-Vantana. Illum edin niddiskutu l-mizuri diskriminatorji tal-Federazzjoni Russja vizavi l-Istati Membri tagħna. Stat illi għandu il-presidenza tal-Unjoni Ewropea. Lejn il-Litwanja. Din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Dan l-aġir tar-Russja għalina għal soċjaldemokratiċi mhuwiex aċċettabbli. Aħna ma rridux xi gwerer ta' kummerċ, ma rridux illi namlu xi ostakli ġodda imma kontrarjament aħna irridu illi konna kooperazzjoni fil-kontinent tal-Ewropa iva rridu noħolqu spazju komuni ekonomiku fejn ir-Russja tkun l-imsieħba strateġika tagħna. Iżda kif qedtilkom. Ma nistawx nistennew dan it-tip ta' aġir. Għalek, aħna ninsabu solidali mal-kollega mal Litwana tana, aħna solidali mal litwania u jiena naħseb illi dan mhuwiex attak fuq il-Litwanja imma huwa attak fuq l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u nitlob il-Kummissarju sabiex juża il-mezzi kollha, il-miżuri kollha li huwa għandu li aħna għandna fid-WTO u e, f'żoni oħra sabiex aħna nindirizzaw din il-problema. Huwa meħtieġ illi dan isir illum qabel għadam, mill-iktar fis possibbli għaliex il-bdiewa tal-Litwanja, il-produtturi l-oħra fil-Litwanja qegħdin jintlaqtu blarmot u ma nistgħux nibqgħu nittoleraw dan it-tip ta' aġir. Grazzi, kollega. Il-Signora Landsberg. Onorevoli Landsbergis, kollegi, President, aħna għanna nkunu sodisfatti il l-Unjoni tagħna qed issir unjoni konsolidata reali illi tibqa għaddejja u il-politika komuni tal-viċinat tagħna tal-vant il-viċinat -il suppost għandu jkun jata amikevoli u jikopera mandu ikun hemm aġir ostili li qegħdin naraw minħata Russja illum. dan l-ġir vizavi il-kolonji kontinentali tagħha, ma dan huwa vizavi l-Ewropa u mhux l azja jew miraġġ tal-Asja. Issa għanna dan il-membru stat tal-Unjoni Ewropea jgħid jintlaqat il-Litwanja. Attak immotivat mod politiku fuq il din il-kolonja u kol l-erda tal-komunikazzjoni qed tisfida lill-Unjoni Ewropea. Id-dibattitu tagħna hawnhekk illum għalhekk jista' jiġi meqjus b'mod aktar korrett mhux dwar it-trakkijiet tal-Litwanja li qed jaqsmu il-frontieri imma dwar sitwazzjoni mhux tas-soltu mhux normali fil-frontiera bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Mhux dwar il-relazzjonijiet kummerċjali bil-Litwanja u r-Russja imma l-relazzjonijiet kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja. Fl-istess waqt qegħdin naraw telf eh, ta' miljuni illi huma telf ta' flejjes Ewropej, kumpaniji Litwani huma kumpaniji Ewropej. Jekk eh, eh, l-Unjoni Ewropea hawnhekk qed bati minħabba dan it-telf. Passoltu il-Kremlin jott U dan qed ikompli jinjora l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea. Qegħdin naraw stampa żbaljata li qed tiġi preżentata. M'hemmx respons konsolidat. Aħna rridu li konna ġejjeni aħjar għall-Ewropa. Fos Lightfried. Is-Sur Lightfried. Grazzi tassew, Signora President. Mill-krizi eh, finanzjara u dik dejn eh, naraw li hemm prinċipju li aħna nanżommu miegħu jekk inti tattakka pajjiż Ewropew qed tattakka lil Ewropa kollha. Sa jekkunx il-Greċja li ġiet attakkata dak iż-żmien mill-ispekulaturi jew il-Litwanja li se qed tiġi attakkata minn superpotenza minn hekk superpotenza. Jiena naħseb li l-istess regola għandha tot dejjem għall-Unjoni Ewropea tagħna. Għal daqstant, irridu illi jittieħdu ċertu miżuri kif ittieħdu matul il-kriżi finanzjarja, iżda jiena min iżgur. Jekk l-attakki politiċi ta' seta' jista' ikun hemm ritaljazzjoni kontrihom b'ritaljazzjoni kummerċjali biss. Għajna lajn sinna u sinna, għaliex jekk noqogħdu mbagħad nilabu man-nar, forsi għandna naraw eh, għandna nilabu Eh, għanna nużaw it-tattika tagħhom u naraw x'ser isir. Forsi intom tridu li kolkom reputazzjoni eh, ma' Russja bl-istess mod tal-reputazzjoni li għandkom mal-ċina. Grazzi, sinjuri, issa nibdew il-proċedura di għaj. Nishtiq naddi il-kelma. signora Morgan Morganajte. Grazzi Kummissarju. Jiena nixtieq nirringrazzja lil kollegi kollha illi huma mħasba dwar il-Litwanja. Għaliex din mhijiex biss kwistjoni tal-Litwanja għal xhur eh, sħaħ il-Litwanja tiġa attakkata mir russja Russja diġa introduċiet proibizzjoni fuq il-prodotti tal-ħalib u se tagħmel l-istess rigward tal-laħam u il-ħut. Aħna nistgħu nifmu l-kuntest meta naraw ġirien oħra tar-Russja li qegħdin jesperjenzaw l-istess pressjoni u in-negozjati li Litwanja qed tagħmel bħalissa fir-rigward tal-Gazprom. Ejjew niftakru il-każ tal-pipeline taż-żejt druxba fil-Litwanja fejn ftit ta' żmien ilu dan intefa' fil-Litwanja dawn il-miżuri qegħdin jiksru il-prinċipju ta' non-diskriminazzjoni u l-proporzjonalità anka jekk ir-Russja tappartieni għad WTO. Aħna rridu nkunu aġli, ma rridux nemnu li relazzjonijiet tagħna għandhom ikunu pragmatiċi biss. Il-Federazzjoni Russa trid li kollha ftehim ġodda mal-Unjoni Ewropea iżda din tal-aħħar u l-prestazzjoni tar-Russja eh, Ġaluna niddubitaw jekk kirru se tistix issegwi l-impenji tagħha taqdi l-impenji tagħha. Għada nistednukom tieħdu sem fazzjoni ta' solidarjetà, jiġifieri li tippruvaw u ddu xi ftit il-ġobon tal-Litwanja. Tipat, nori podjokoti padėkoti Grazzi, President, Kummissarju. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja lill membri eh, tal-Parlament mhux Litwanja, mhux Litwani li jasprimew is-solidarjetà tagħhom ma' Litwana iva neħtieġu is-solidarjetà tagħkom sabiex nindirizzaw din il-problema. komissarju inti fid-diskors tiegħek et illi għal xi raġuni jo oħra ir-Russja daħlet standards illi ma mhumiex ġustifikabbli f'termini xjentifiċi. Dan ifisser illi ir-Russja kellha pjanijiet illi timponi sanzjonijiet ekonomiċi fuq kull pajis, kwalunkwe pajis, jina nishtiq Infakkarkom illi qabel il-miliet il-Burdnara tal-Litwanja, ġa minn qabel il-miliet il-Burdnara tal-Litwanja, kellhom isofru kjuwiet twal fil-frontieri, dan ilu ma jiġri għal snin twal. Aħna suppost illi qegħdin niddiskutu wkoll il-politika eh, tal-protezzjoni tal-interess eh, ekonomiku strateġiku tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Esur Donskis. Iva, grazzi, President. Mannix dubju illi dak li qed jiġri illum huwa azzjoni ta' ritaljazzjoni. Ir-Russja qed tikkastiga l-Litwanja għal politika Ewropea tagħha u tal-sħobija tal-Vant li ovvju huwa li qed tipprova tara sa fejn tista' tasal meta tagħmel pressjoni fuq pajjiż ġar tagħha wara l-blokkejt ekonomiku li soffrit il-Litwanja fl-1990 dan huwa t-tieni attak kbir iżda din id-darba minħabba ċirkostanzi storiċi il-Litwanja hija pajjiż differenti ħafna. Issa il-Litwanja huwa pajjiż tal-Unjoni Ewropea u issa rridu nappellaw l-Unjoni Ewropea kollha għaliex xejn ma jeżisti għal ras suq waħdu dan huwa attak fuq l-Unjoni Ewropea u bekk jiena napprezza il-kummenti tal-kollegi dwar is-solidarjetà u l-ħtieġa li nirreaġixxu bħalli kieku l-Unjoni Ewropea kienet qed tiġi attakkata b'dan it-teddid dan ir rikatt u azzjonijiet aggressivi oħra. Għalhekk qabel is-summit Vilnius u qabel l-avvenimenti kruċali fl-Unjoni Ewropea irridu noqdu b'sebajnej sabiex niżguraw illi dan ma jerġax isir darbohra. Grazzi. Grazzi. Nkellem li jmiss. Din hija pressjoni mhux aċċettabbli, mhux biss kontra stat membru wieħed imma kontra pajis li għandu l-presidenza. Dan huwa ġest xejn amikevoli fiża fil-Unjoni Ewropea ma nistgħux narawh bħala tilwim bilaterali tal-kummerċ u ma nistgħux. U dan ma ġarax kombinazzjoni pressjoni ekonomiku simili ġiet applikata wkoll fuq l ukrajina u l-Moldova. Għal-Komissjoni l-Stati membri huwa importanti illi huma jisu rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 15 ilu illi jgħid li l-miżuri li qed jiġu applikati huma eh, xejn ħlief pressjoni politika minnaħa tar-Russja, ridu azzjoni speċifika mill-Kummissjoni. Il-Kremlin għal darbohra oħra u rina illi l-politika tiegħu fil-konfront tal-Unjoni Ewropea mhijiex politika mikevoli imma hija ostili. Qabel is-summit ta' Vilnius l-Unjoni Ewropea għandha tibat messaġġ b'saħħtu ta' solidarjetà illi aħna ninsabu maquda meta niġu biex niddefendu stat membru tagħna u niddefendu l-ħelsien il-libertà ta' dawk l-istati li jixtiequ li jkunu integrati f'Ewropa Demokratika. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Zemke. E, e, ta dyskusja nasza e, dotyczy Grazzi. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt illi aħna qegħdin nitkellmu dwar prassi diskriminatorja kontra il-burnara trasportaturi Litwani minnaħa tar-Russja. Din l-attitudni tar-Russja illi attitudni illi narawha kemm il-darba ma konċernax biss li l-istati baltiċi restrizzjonijiet simili ġew imposti kontra il-produtturi u kumpaniji mill-Polonja. Per eżempju, il-prodotti tal-ħalib, ġobon u prodotti tal-laħam kienu voluti u f'kull każ l-Unjoni Ewropea għandha tappoġġa lil pajjiż illi qed jintlaqat, illi qed iġarrab l-effetti negattivi ta' dawn ir-restrizzjonijiet. Aħna għandna nitkellmu bleħen wieħed għaliex m'hemmx pajjiż aktar importanti minn ieħor fl-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Pasqa. Grazzi, President, Kummissarju. kontrolli aktar ħorox għall arrida fuq dawn il-kumpaniji li jimportaw hija problema kbira. L-ammont ta' merkanzija illi tiġi trasportata mill-Litwanja ġejja ġej minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u bejk dawn ir-ristruzzjonijiet mhumiex biss fuq il-Litwanja imma fuq stati membri oħra. Federazzjoni Russa hija wieħed mill-imsieħba l-kbar ta' kummerċ tal-Unjoni Ewropea u bekk dawn ir-relazzjonijiet xirqa għandhom ikunu ta' interess reċiproku. Għal daqstant, soluzzjoni għal dawn il-prattiċi unilaterali minnaħa l russja għandhom ikunu mira fil-taħdidiet ta', ta diplomazija tagħna rridu niżguraw li dawn ma jeskalawx u ma jkollhomx implikazzjonijiet negattivi fuq l-ekonomija tagħna. Jiena konvint kummissarju illi aħna m'għandniex noqogħdu naħsbuha u għanna nibdew nitkelmu mill-aktar fis possibbli ma' Russja. Grazzi Sur Paska, issa l-Komissarju de Gocht ek Grazzi. Grazzi, Signora President. Kollegi, memx dubju fil-fema tiegħi illi dawn il u huma miżuri immotivati politikament u forsi huma marbuta ma' tħassib tar-Russja vizavi il-politika tal-sħubija tal-van tal-Unjoni Ewropea. Wara li smajt id-dibattitu naħseb li m'għandniex li jaqasintom għandkom dan id-dubju eżis membri tal-Parlament Ewropew. Iżda dan mhux minħabba li huwa motivat mod politiku illi aħna għandna nħejju ruħna qabel imorru WTO mhux minħabba fek. Aħna bħalissa qegħdin analizzaw il-kompatibilità ta' dawn il-miżuri ma' WTO ikun kontraproduttiv illi mmorru fil-WTO minar ma jkonna analizi tajba bazata fuq fatti u statistika. Fit-18 ottubru hemm il-Kunsill tal-WTO, il-Kunsill tal-Kummerċ fil-Prodotti u aħna iva ser inqajmu din il-kwistjoni. U jew qabel 18 aħna ser ikonna diskussjonijiet fuq eh, livell tekniku. Aħna nafu ma nirdu nitkellmu jiena kont avukat u qabel ma wieħed imur il-qorti u WTO, ja qorti wieħed irid jipprepara d-dossier tiegħu. Il-fajl tiegħu. Jekk naraw il-każijiet kollha li rassaqna qudiem il-WTO, aħna rari qed nitilfu l-każijiet li nresqu qudiem il-WTO għaliex aħna qegħdin nippreparaw ruħna sew u dan ħanamluh mill-aktar fis possibbli. Aħna nserħu kol fuq il-kooperazzjoni tal-Litwanja dwar dan wieħed jista' ukoll xi b'mod politiku għal miżuri bħal dawn. Sur Gaspari semma il-possibilità illi wieħed jagħmel laqa mal-ambaxxatur Russu jiena dan nista' nagħmlu fil-jiem li ġejjin dik mhix problema. Irdu ngħidu l-affarijiet biċ-ċar illi ir-Russja il ilkom tgħidu intom Meta inti tattakka, meta hija tattakka stat membru qed tattakka lill-Unjoni Ewropea. Iżda jiena m'għandix xi bakketta maġika sabiex insolvi din il-kwistjoni mill malada. U dan għandkom tifmuħu kol jina issa fassalt lista tal-problemi kollha li kellna mar russja sa mill-20 ta' Marsu 2012 meta kien hemm proibizzjoni fuq eh, l-importazzjonijiet tal-annimali minħabba regoli veterinari eh, eh, minħabba problemi veterinari malbuta mal-virus Malinberg. U minn dak iż-żmien law rajna miżuri li ttieħdu mhux biss kontra l-Litwanja ma kontra bosta stati membri tal-Unjoni Ewropea. Din mhix xi ħaġa minn hawn id-dinja U nistaw nkunu żguri, tistgħu tkunu żguri illi aħna ser nieħdu l-azzjoni li hemm bżonn nieħdu. Jekk joġobkom imma ifmu illi dan irridu nagħmluh għabbażi ta' evidenza illi aħna rridu niġbru, rridu nistaqsu lir russi xirridu jagħmlu biha, kif ser jagħmluha. U għabbażi ta' dan il-materjal kollu aħna ser nieħdu id-deċiżjoni li għanna nieħdu d-deċiżjoni xierqa mill-aktar fis possibbli, grazzi. Issa nistaw intemmu dibattitu tagħna u inkomplu bir-rapport tal-Onervali Malcolm Harber dwar id-dajes illi jintużaw rikreazzjoni rekreazzjoni u l-inġenji